u għanna bżon insibu postna b'da kollu. Grazzi ħafna għal kooperazzjoni u lejli tajjeb. Grazzi ħafna. Issa nivotaw fuq dan għada fl-ofsenar. Il-seduta li jmiss tkun għada. l mid disa sa' satejn u mid tlieta sa' disa'. L-agenda ġiet ippubblikata u ġa qiegħed fil-website tal-Parlament. Mela, hekk temmejna s-seduta.